li għal darba din il-kamra nistaw eh, roddu ħajr lill-bank. Grazie. Grazzi, Sur Schmitz. Mela, il-dibattitu eh, mitmum għada nivvotaw fil-11 u nofs. U issa ek naddu għal-rapport ta' Sur Skinner dwar iskemi ta' garanzja tal-assigurazzjoni nati il-mikrofonu il-rapporter Sanchez Presedo għal erba' minuti. Gracias, eh, Presidenta. Grazzi, President. Jiena qed nieħu post il-kollega Sur Skinner li huwa rapporter. Dan ir-rapport partikolari huwa jiskuża ruħu ma jistax ikun preżenti għal dan id-dibattitu. Issa jiena ġejt mitlub nitkellem eh, fismu. Fisem Mr. Skinner, nirgazza li shadows kollha għall ispirtu ta' kooperazzjoni tagħhom u għax-xogħol eċċellenti li huma wetqu fuq dan ir-rapport. Rapport dwar skemi ta' garanzija tal-assigurazzjoni huwa mfassal sabiex niżguraw illi il-partijiet assigurati jiġu mħarsa mill-insolvenza possibbli ta', ta kumpanija tal-assigurazzjoni. Eh, Lilin me xogħol li ġi eh, sotto kontrat li, li, li, li kienem involut hemm elementi differenti illi fil-fatt jirreflettu s-swieq differenti. Ir-rapport eh, ukoll qed jilqa' livell minimu ta' armonizzazzjoni biex nirreflettu din id-diversità fl-assigurazzjoni fi stati membri differenti. Ir-rapport jitlob lill kummissjoni sabiex tissotometti direttiva biex ikun hemm standardizzazzjoni biex nirriflettu l prassi ta' diversi stati membri biex ikonna livell minimu ta' ħarsin għal konsumaturi fil-qasam ta' prodotti differenti ta' assigurazzjoni. Il-rapport ukoll jitlob il-Kummissjoni sabiex twetta studji ta' impatt differenti biex inqisu il-mezzi differenti ta' assigurazzjoni fl-Ewropa biex ikollna sitwazzjoni ndaqs fis-suq Ewropew ta' assigurazzjoni. Wkoll nitolbu li kummissjoni biex tfassal mudell wieħed għal finanzjament ta' sistemi għal partiti assigurati fejn ikun hemm insolvenza ta' kumpanija ta' assigurazzjoni. Nitolbu l kummissjoni illi wkoll tressaq proposti. Is-Sur Skinner ukoll jgħid illi huwa impenjat illi jaħdem fi spirit ta' kooperazzjoni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 However, I will not vote for his report. Ma nista nivvota favor għaliex qegħdin naraw illi l-ispejjeż involuti mal-assigurazzjoni qegħdin dejjem jolew għaliex hemm ukoll inqas tħul mill-asset portfolios u qegħdin inżidu d-tiġijiet ta' insolvenza iżda hemm aktar espożizzjoni għal frodi u dana wkoll ifisser li għandna l gold plating ta' ċertu pakketti ta' talbiet u dan ifisser li dan jisriħ qabel is-sur uh, u ukoll uh, daħlet fid-dibattitu fejn da, jitlu s-sewwieqa għata nisa u allura aħna rridu naraw li dawn ir-riski se jikbru wis speċjalment jaffettwaw dawk li għandhom tħul baxx u dana naraw illi kummissjoni se jisofri leġislazzjoni illi eh, tolli l-ispejjeż iżda dan ifisser li ma jkunx benefiċċji ta' veru. Allura nixtieq nara x'huma l-proposti tal-Kummissjoni f'dan il-qasam qabel ma naslu għal eh, ġudizzju xejkun il benefiċċju illi nofru aktar ħarsin għal konsumaturi għal prodotti ta' assigurazzjoni jekk ninsew mbagħad ħafna konsumaturi li ma jistawx jixtru prodotti ta' assigurazzjoni wara kollox. Grazzi. Grazzi, il sinjura Flasikova Benova. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pan komisar. Grazzi, Komissarju, il-krizi finanzjarju rietna illi il-fiduċa tal-konsumaturi issa hija dajfa U għana minħabba illi ftit għaw kumpens disponibli f'kas ta' dannu u allura il-possibilità ta' assigurazzjoni jistaw jintużaw mill-konsumaturi f'każijiet fejn il-kumpanija tal-assigurazzjoni e, jisiru e, insolventi iżda daw il-kumpaniji tal-assigurazzjoni ma' differenti fil-mod u fil-livelli li għatu il- Eh, u koll assigurazzjoni l-konsumaturi u hemm differenzi u koll fil-kriterji jew possibilitajiet ta' parat ta' dawn il kompanija ta' risokarrazzjoni u jekk wieħed irid iżomm il-fiduċja tal-konsumaturi jiena naħseb li irrid ikun hemm xi tip ta' sistema on formi ta' ħarsien għall konsumaturi b'mod ġenerali. U allura onestament irdu ngħidu li l-konsumaturi jrid ikun jaf illi dak li jixtri huwa assigurat u bekk għandu possibilità li jkollu kumpens 100% fit-territorju kollu kemm tal-Unjoni Ewropea. Signor Basċesku. Grazzi ħafna, Signor President, l-Unjoni Ewropea. Xtaqet toffri iktar ħarsim ta' li għandu x'jaqsam l-assigurazzjoni, l-kumpaniji tal-assigurazzjoni li jkunu medda Aħna nixtiju li jkun hemm iktar armonizzazzjoni f'dan il-qasam għal kompetizzjoni transkonfinali f'dan il-kuntest u r-Rumanija hija waħda minn dawk l-11 stat membru illi bħalissa għandhom mill-inqas skema waħda ta' garanzija għall-assigurazzjoni u dan ifisser li iktar minn nofs tal-suq tal-assigurazzjoni fl-Unjoni Ewropea m'għandux bizzejet ħarsin, Jina nixtieq nisħaq fuq il-fatt li dak li għandu x'jaqsam il-qafas legali tal-Unjoni Ewropea għandu joffri protezzjoni kompleta għal dawk illi dimmexxu kumpaniji fis-sigurazzjoni aħna naħsbu illi rridu niskuraw li sistemi ta' finanzjament għall assigurazzjoni mhux qegħdin jaħdmu skont il-proċess. Sir Kelly? Jina nilqa rapport ta' Sor Skinner għaliex ċertament il-kwistjoni ta' sigurazzjoni eh, da sir aktar u aktar importanti dan l-aħħar u jina rajtu kol f'pajjiżi situazzjoni kemm xejn stramba fejn il-pagi nizlu iżda eh, l-ispejjeż tal-assigurazzjoni qegħdin dejjem jolew dana wkoll jott għall-assigurazzjoni tas-saħħa. U allura ħafna konsumaturi ma jistawx jixtru assigurazzjoni din mhix ħaġa tajba. Qegħdin naraw kol dana foqsma fejn kien hemm arar. Hemmhekk l-ispejjeż didu b'sid darbiet u allura fejn inti taqra mbagħad id-dettalji tara illi hemm ħafna sitwazzjonijiet li mhux koperti u allura tassew studju ta' valutazzjoni jista' jgħin biex ikolna sitwazzjoni ndaqs madwar l-Ewropa biex il-konsumaturi jkunu assigurati kif ukoll jiġu assigurati għal dak li jaħsbu li huma assigurati għalih u għal dak li huma qed iħallsu. Sur Paxka. Grazzi ħafna. President, Komissarju. Fl-2013 id-direttiva Insolvenza 2 se titfa' fis-seħħ tagħna se jkollu impatt importanti fuq is-suq ta' assigurazzjoni fl-Ewropa iżda direttiva hekk kif inhi bħalissa mhix qed ħares il-konsumaturi f'każ ta' insolvenza ta' kumpaniji ta' assigurazzjoni u allura Kumitat Imko tal-Parlament qed jissuġġerixxi li narmonizzaw l-IGS l-iskemi tal-assigurazzjoni bil-tiġijiet ta' din direttiva ikonna qafas vinkolanti li jbiddel is-sitwazzjoni allura id-denomatur komuni ta' normalizzazzjoni tkun soluzzjoni tajba. Kumpanija tal-assigurazzjoni ħafna drabi jwet u xolom b'mod transkonfinali jkun hemm bidla minn sussidjarjetà għal model fejn ikonna aktar nifukaw fuq pajjiżi eh, kumpaniji f'pajjiżi oħra u allura l-alternattiva aħjar hija li inkopru reġun ġeografiku ikbar. U dan huwa l-prinċipju tal- pajjiż fejn sibu il-kumpanija. Iżda rridu wkoll inqisu il-liġijiet biex bekk aħna nilqu din l-armonizzazzjoni. Grazzi ħafna. L-aħħar kellim fuq Catch the Eye, is-sur Mika Mikolaxik. Dawn l-iskemi huma riżultat ta' sitwazzjoni differenti fis-sistemi differenti fl-Istati membri tal-Unjoni iżda din hija problema għall konsumaturi għaliex dawn ma jafux liema sistemi japplikaw. Allura s-sistema ta' assigurazzjoni u ta' garanziji u skemi ta' garanziji li joffru l-istess kopertura għal konsumaturi kollha kompensa l sara u l kompensa għandu jinkludi wkoll l-insurenza ta' istituzzjoni finanzjarja wa bżonjus ukoll li jkollna sistema ta' ħarsien ta' depositi sabiex ikonna kondizzjoni iktar omogenji fis-suq tal-assigurazzjoni naħseb dak li huwa importanti huwa li konsumaturi għandhom jiġu mħarsa b'mod indaqs li lin mill-pajjiż fejn jinsabu jew mir-riski illi huma marbuta ma' dawn is-servizzi finanzjarji. Sorren, grazzi. President, Honorable membri. Jiena xtaqt nifraħ l sur Skinner u s-sostitut tiegħu l sur Presedo u l kumitat għal dawn l-iskemi ta' garanziji għall assigurazzjoni Dan huwa pass importanti ħafna lejn approċċ Ewropew biex nelbu il-pajsaġġ frammentat u dana fiħdan għafas minu ta' armonizzazzjoni għal dak jenġu saqsam l-iskadenzi se res u proposta l-direttiva sal-aħħar tas-sena d dila ġbir 2012. Naħseb li l-koll naqblu illi diversi punti li nsibu fil-rapport, per eżempju, il-prinċipju tal-homestate kif ukoll inċentiva biex ikonna informazzjoni li konsumaturi jistgħu jifmu pereżempju permezz ta' kuntatt wieħed biss. Iżda hemm xi kwistjonijiet fejn il-white paper tas-sena l-oħra ressa argumenti għal pożizzjoni preliminarja preliminarja u dawna mhumiex meqjusa fir-rapporti ippreżentat illum dwar il-kopertura, il-pożizzjoni fil-white paper kienet li dawn l-iskemi għandhom ikopru kemm Is-sigurazzjoni tal-ħajja mhux tal-ħajja. Fuq livell ta' finanzjament, il-white paper kienet tajt il livell ta' finanzjament irrid jiġi mfassal fuq livell ehm, aċċettabbli fi żmien ta' tranzizzjoni adattat. U jekk il-finanzjament jkun eżentat jew espost il-pożizzjoni tagħna kienet li dawn il- skemi ta' garanziji jridu jistabliċu li dawn il-livelli jridu jiġu finanzjati minn tal-inqas minn kontribuzzjonijiet ex ante minn dawn il-kumpaniji ta' assigurazzjoni. Iżda l-Kommissjoni ma teskludix li f'każ ta' nuqqas ta' rizorsi dawn il-fondi ex ante koll jistgħu jiġu wkoll mejjuna minn arranġamenti oħra ta' finanzjament. Onorevoli membri, dan ir rapport tas Sor Skinner jasal fi żmien importanti fejn qegħdin inħejju għal reġim Ewropew għal dawn l-iskemi ta' garanziji, ma naħsbux li se jkun diffiċli fil ġejjeni illi insibu bażi komuni li jkun aċċettabbli kemm għall-Parlament kif ukoll għall-Kummissjoni aħna u kol nitu ħafna karraċ mill-impenn li jintom qegħdin turu hawnhekk fil-parlament kif ukoll ir-rapport tagħkom hija tisaħħa din il-bażi tal-ħidma konġunta li se jkollna fil-ġejjieni. Grazzi, Komissarju. Nivutaw għada fil-11 nofs. Issa, għanna mistoqsija orali li l-Kommissjoni dwar l-użu tal-prinċipju ta' sussidjarjetà wara t trattat ta' Lisbona.